artiklu 123 jiġi applikat u stqarrija bil-miktub e, tintbat l-reċipjenti l-ismijiet tal-firmatori jiġu publikati fil-rapport verbatim. Issa, xtaqt naddi l-kelma l-kollega Milena pala autur. Grazie, signor Presidente. Grazie, President. Grazzi u koll il-kollegi Arsenis u l-komplament u l-assistenti tagħhom tal-li kontribwixxew ukoll b'mod sostanzjali għas-suċċess ta' din l-inizjattiva. Għaliex dana kollu huwa 15% tal- proteini meta nitkellmu dwar is-suġġett tal-ħut u nafu wkoll li ħafna miljuni ta' ċittadini jiddependu fuq l-akwakultura u s-sajt u allura dan huwa punt importanti ħafna u dan ukoll qed jindika lil kummissjoni biex tieħu direzzjoni preċiża biex ikun hemm kondotta responsabbli kemm fost is-sajjieda kif ukoll fost il-konsumatura id debattitu fuq ir-riforma tal-politika komuni tas-sajt ukoll titlob illi aħna ma noħorġu minn restrizzjonijiet żejda fejn jitlu risorsi u jkollna politika ta' regoli illi jkunu b'saħħithom. U bl-istess mod irid ikollna strateġija marittima biex bekk inżidu il-kapaċità ta' riproduzzjoni kemm fil bahar intern kif ukoll permezz ta' ftejmiet ma' pajjiżi terzi. Dana kollu mhuwiex biss għas salvagwardja tal-ambjent u biex ikonna biodiversità kif suppost, iżda jkollna sajt responsabbli, sostenibilità ekonomika, nieħdu sib l-interessi tas-sajjieda kif ukoll tal-ekonomiji tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna l-Sur Milana